Għandil l-onur illi nagħti l-mikrofonu issa lill-Kummissarju eh, Jurova jekk jogħġbok. Signora President, onorevoli membri l-Odwa Tajba, illum u l-Jum Internazzjonali dedikat għan-nisa u eh, edha hawnhekk sabiex niddiskuti s situazzjoni tan-nisa u l-irġiel fil-Unjoni Ewropea hija deskritta wkoll fil-rapport annwali 2015 tal-Kommissjoni fuq il-nisa eh, u l-irġiel eh, pubblika tal-lum il-ugwaljanza eh, bejn nisa u l irġil hija kwistjoni fondamentali mniżla fit-trattati sam il-bidunet tal-integrazzjoni soċjetajiet tagħna imxew il-qudiem bil-kbir fl-aħħar 60 sena u l-pożizzjoni tan-nisa l lum imxiet il-qoddim ġmila. In-nisa għandhom iktar aċċess għall impiegi aktar minn qatt qabel, ma stawx niġdu l-fatt li mixin il-qoddim, ma dana kollu għatem diżugwaljanzi illi għadhom qed jippersistu. Ma dana kollu jekk inkomplu b'dan il-pass, se jkunna bżonn 70 sena oħra sabiex niksbu ugwaljanza reali għal dak li għandu xjaqsa mill-pagi. Per eżempju, nisa għalaw 16% nqas mill-irġil il-misriet jihdu ħsieb it-tfal għal sija kull-jum fil-waqt li l-ommijiet jiddedikaw tliet sijat pala medja. L-ommijiet iktar mill-misriet għal daqsam għandhom sfidi kbar sabiex jabbinaw il-ħajja privata tagħhom għal ħajja professjonali tagħhom. Dan jeddet l-indipendenza ekonomika tan-nisa u jista' jwassal għal faqar fost il-familji, speċjalment ma mhux biss jekk il-mara hija l-unika persuna li taqla l-flus fil-familja. Dan ukoll iħalli konsegwenzi fuq il-pensjonijiet tan-nisa u riskju ta' faqar eh, ta' anzjana. Il-pensjonijiet tan-nisa llum fil 40% inqas minn dawk tal-irġiel bħala medja. U eh, din id-differenza ma jidirx illi eh, se titnaqqas mod imminenti li jidu anka insel nisfruttaw il-successi li saru sabiex kulħadd ikollu opportunità indaqs. Xtaqna nirriferi fuq għal tliet kwistjonijiet sabiex naslu għal Ewropa aktar ugwali. In-nisa huma nofs il-popolazzjoni Ewropea hemm iktar irġin mill-nisa fuq livelli ta' ġestjoni, pożizzjonijiet ta' supervizjoni u hemm iktar irġin mill-nisa f'Parlamenti Nazzjonali f'seta' Membri kollha u anke f'dil-Kamra. Fil-kumpaniji kbar eh, reġistrati f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, ftit iktar minn 20% tal-membri tal-bord huma nisa. Il-proposta tal-Kommissjoni sabiex niksbu bilanċ aħjar f'għaldu xaqsam l-kumpaniji gbar għandu lan li jindirizza di diżugwaljanza sabiex nizguraw boards berbajn fil-mija ta' prezenza femminili dan li tiġi adottat mill-ekim jistajkun u intom tistaw tejnu fl-istati membri li l-aktar għadhom lura dan ir-rigward. Irridu kol nifaċilitaw il-ħajja ta' ċittadini Ewropej sabiex paċu flimkien ħaj pressjoni ma' dik tal-familja. l komissjoni għandha l-intenzjoni tippreżenta pakkett ta' proposti leġislattivi u non leġislattivi sabiex intejbu il-bilanċ fil-ħajja tal-impjegati se tkun xi ħaġa dettaljata li titratta l-aċċessibilità tal-servizz ta' child, child care, li għal-missirijiet u arranġamenti flessibli ta' xogħol. Se tkun kontribuzzjoni importanti l-integrazzjoni tan nisa fis-suq ta' xogħol illi demografikament u ekonomikament ħaġa neċessarja hija wkoll kontribuzzjoni importanti fil-proċess ta' tkabbir Ewropew. Finalment, hemm eh, violenza persistenti kontra n-nisa fl-Unjoni Ewropea mara minn kont tlieta ġiet attakkata fiżikament, eh, sesswalment jew it-tnejn. Il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea proponiet il-sħobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Istanbul l-ewwel strument vinkolanti sabiex niġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa fuq livell internazzjonali. Is-sħobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Istanbul huwa pass il-qoddim taħt l-istrateġija ta' impenn minnaħat ħatana L-approċċ rissiku tal-konvenzjoni għal dal-fenomenu kumpless huwa konformi mal-approċċ tal-Unjoni. Esħobija tal-Unjoni Ewropea se tipprovdi aktar effiċjenza u aktar koerenza sabiex niġġieldu niprevjenu violenza kontra n-nisa fejn diġa hemm regoli komuni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-użu effettiv ta' programmi tal-Unjoni Ewropea u fondi. Dan se jsaħħaħ il-kredibilità komunitana u l-kontabilità anka fuq livell estern. Se kontribwixi għal eh, sabiex nilqu aktar miri eh, kontra diskriminazzjoni u anka miri f'termini ta' tkabir ekonomiku. Kont naħdem anka mal-Kummissarju Tyson sabiex niżgura segwitu tal-survey li sar mill- uh, L-Aġenzija ġitin fundamentali eh, ftit ilu dan il-survey se jkun immexxi minn Eurostart u uffiċċju ta' Statistika Nazzjonali fejn permezz anke appoġġ mill-Unjoni Ewropea Eurostat ser tibda taħdem lejn survey bħal dan kif imħabbar fil-programm ta' ħid manwali. l strategija ta' impenn għal ugwaljanza 2016-2019 tidentifika b'mod ċar l-oqsma msemmija, l-oqsma prioritarji, f'qafas ta' promozzjoni ta' gwaranza bejn nisa u anka nisa u anka indipendenza ekonomika. L-istrateġija stabilixxi li barra l prinċipali li gwaljanza bejn nisa u irġiel se tkompli tippromovi permezz ta' integrazzjoni ta' perspettiva Eh, ta' ġeneru f'kull intervent tal-Unjoni Ewropea bħal tħejjija, tfassil, implementazzjoni, monitoraġġ kif ukoll evalwazzjoni ta' politiċi differenti u anka programmi ta' infiq. Nikkonkludi billi nisħa illi it-titjib ta' situazzjoni ekonomika u soċjali tan-nisa kif ukoll nipromovazzjonijiet ta' biex nwaqfu l-vjolenza kontra n-nisa huma l-prioritajiet prinċipali għall kummissjoni Ewropea. Grazzi. <clears throat> E la Deputé Le Grip. Onorevole Le Grip. Merci, madame. Grazie ħafna, signora President, u grazie ħafna, signora Kommissarju, tal-klim tijak illi huma prova ta' impenn kbir a titlu personali kif ukoll fuq livell politiku bħala kummissarju responsabbli tal-kwistjoni ta' gwaljanza bejn in-nisa u l-ġil. U inti tajt eh, ċerti provi, ċerti indikazzjonijiet, ċerti rotot, eh, prioritajiet ħensiħu l-omem dawk ġifiri kollha tal-Kummissjoni Ewropea biex intejbu situazzjoni soċjo-ekonomika tan-nisa u l-ġlida kontra l-violenza kontra n-nisa u bħala grupp il pepe jiena meta nitkellem fismu fid-dinja fil-ġurnata dinija tan nisa iġifiri biex intejbu il-kondizjonijiet soċjo-ekonomċija sfida ta' kompetitività, ta' ugwaljanza, ta' ġustizzja, ġustizzja bejn nisa u irġiel, kompetitività, eh, titjib tal- kondizzjonijiet ekonomiċi tal-planeta tagħna biex ma noqodux nkomplu naħlu ir-risorsi l-potenzjal tan-nisa għax in-nisa tal-Ewropa huma edukati huma mħarġa daqs l-irġiel u għalhekk hemm ħela telf ta' risorsi umani u potenzjal uman biex ma natux il-pożizzjoni lin-nisa illi jistgħu jaspira jispiraw għalihom fis-suq tax-xogħol. Aħna bħala grupp tal-PPE, aħna involuti ħafna u se naħdmu mod attiv ħafna fix-xhur u snin li ġejjin kif nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni tan-nisa. X'nistgħu nipproponu, x'nistgħu nimplementaw wara l-inizjattiva tal-istituzzjonijiet Ewropej ma biex insaqsu l-Istat membri biex jerfaw responsabbiltajiet tagħhom biex innaqsu dan il-nuqqas ta' ugwaljanza anke dawk li ma per eżempju il pensionijiet il-wage gap, kif ukoll il-pension gap, u da fid-daw tal-kondizjoni soċjo-ekonomiċi tan-nisa u għanna bżonn intejbu l-affarijiet mill-iktar fis possibbli fis-snin ġejjin. Grazzi ħafna President. Madam Le Grip, there is a blue card from Madam Le Grip. our eh, blue card Mr. Lavrie, l-esta twieġeb, Iva? Eh, grazzi, signor President, jina malaj maraj bis. U sen saqsi l-kollega tijaj Konstanz Legrip nishtiq naf jekk taħsib xi tkun interessanti ili favorixi l-adozzjoni eh, fuq il level ta' 28 stat membri tal-Unjoni Ewropea tal-liġi Koper Zimmerman li ġiet adottata Franza u li tipproponi illi sal-2017 ġifiri nistgħu forsi nipposeċipa sena jew tnejn il parità fil-boards tal-intraprizi l-gabar biex ek indaħlu iktar nisa u din l-idea ta' ugwaljanza ta' parità bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-boards eżekuttivi tal-intraprizi ekonomiċi l-gbar tagħna. Grazzi. Euh. Iva, ovvjament, studji reċenti juru il meta hemm strument leġislattiv illi huwa mimli inċentivi favur iktar parità u rappresentanza iktar qawwija tan nisa fil-boards eh, tal-intrapriżi li ma kwatati fil-borsa jkun hemm avvanz sostanzjali mhux biss f'dawn il-boards imma wkoll fl-entitajiet oħra li jieħdu deċiżjonijiet. U jiena nixtieq nilqa l-impenn illi il-Komissarju Jurova etturi fuq la bozza direttiva Women on bozz illi il-Parlament Ewropew kważi sentejn ilu kien adotta maġranza kbira u fejn il-grupp tagħna tal-Pepe u impenjat so. Iva, ovvjament, għanna bżon strumenti leġislattivi Ewropej biex ikun hemm iktar prezenza tan nisa fl-intrapriżi li huma kwotati fuq il-borsa fuq il-bords tagħhom. Grazzi. I will give the floor to Mrs. Grazzi, l-Onorevoli Blinga Viċuta. Grazzi, President. Signora Kommissarju, grazie minn eħalbi tal-li prezentajt li nallum il-situazzjoni fuq il-situazzjoni ekonomika soċjali tan nisa fl-Europa l-lum hija simbolika li fis-sessjoni plenarja ta' 8 ta' Marzu qed niddiskutu opportunitajiet inda su kondizzjonijiet tan-nisa fil-komunità tagħna. Fissem il-grupp tal-SND nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni illi qiegħda tħeġġeġ l-Unjoni Europea bħala Organizzazzjoni Internazzjonali tingħaqad fil-Konvenzjoni ta' Istanbul Din se tkun bissa tini konvenzjoni se nkunu parti minna fl-istess ħin nixtieq ukoll. Nawgura lil kollegi kollha illi l-kol kemm aħna naħdmu sabiex nadottaw leġislazzjoni favur nisa mhux biss fit-8 ta' Marzu mal-bqiet tas-sena wkoll. Sabiex intejbu sitwazzjoni tan-nisa, sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Ewropa, hemm bżonn nagħmlu ħafna aktar. Hemm bżonn niskuraw il-nisa ikunu jistaw jirrikonċeljaw il-ħajja professjonali tagħhom għal ħajja familjari u rridu niftakru li anka fis-seklu 21 dan il-pejs jaqa' ħafna drabi fuq spallej in-nisa. X'nistgħu nagħmlu sabiex nevitaw sitwazzjoni fejn in-nisa jitilfu x-xogħol tagħhom għaliex ikollhom bżonn jieħdu sepp il-familja tagħhom. Kif irridu nizguraw li kollom eh, bizet ħina ħajja professjonali, jemżon ta' liġijiet favur eh, lival ta' maternita u paternità, kif ukoll anka li għal familji illi rridu s-sib ta' nis anzjani jew nis disabilità irridu nkunu ċerti li nilqu il-miri ta' Barcellona u nizguraw illi kullħat ikollu aċċess għal child care u edukazzjoni. Irridu naħdu manka mal-imsieħba soċjali u noħorġu b'soluzzjonijiet innovattivi sabiex kulħadd ikun jista' jikkonċilja l-ħajja professjonali mal-ħajja familjari. U aħna nistgħu bil-ħerqa pakkett se tkun qed tippreżenta l-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l-odwa tajba President. Illum qegħdin niddiskutu is-sitwazzjoni soċjoekonomika tan-nisa fl-Ewropa il-Komissjoni Ewropea fil-prezentazzjoni ta' ħamli ta' ċara illi mhux qed tappoġġa n-nisa jum għammijiet għadha tirrifjuta li tiżgura li n-nisa jieħdu rwol attiv fil-ħolqien ta' ekonomija b'saħħitha. Fil-passat kellimna fuq eh, kwestjoni ta' valuri mill-familji, u eh, l-ommijiet mod partikolari l-OECD ġus maqda rikonoxxew dan il-valur miżjut maħluq mill-familji, mill-ommijiet u l-kontribuzzjonijiet tagħhom fil-familja. Dawn huma fatturi ekonomiċi tangibbli, sinjuri. Ħol ta' ġejt jibda b'apprezzament ta' valuri. U l-Kummissjoni miex tirrikonoxxi il-ħolqin ta' valur, il-ħolqin ta' ġejt mill-ommijiet, u nħol uktar diskriminazzjoni kontra n-nisa kontra l-ommijiet. L-onorevoli Beserra. Nova, ahora. Buenos días, muchas gracias, presidente. l tajba, grazzi ħafna President, Komissarju Rova, peċir gbira lina li edha għawnek fil-ġurnata tal-nisa dinija u biex tajdina daħ mux bispieċir ma dover wara kollox anki legali fl-interess tagħna. U għal daqstant hemm bżonn illi neseċitaw ħafna sforzi biex nkunu nistaw naslu għall-ugwaljanza fid-dinja. Mhux biss din ugwaljanza titrasforma ruħa biktar drittijiet għan nisa bħalma konna qegħdin ngħidu li huma l-maġġoranza tal-popolazzjoni, imma u kol għaxem aspetti differenti, konsekwenzi differenti fl-2016 f'din il-ġurnata tad-dinja ta' nisa għanna gap kbira ta' salarji, wage gap, anki per esempio f'pajizi eh, Spanja ta' 50% u għaddaqstan għanna najdu il jem iktar riskju ta' faqar specialment għal dawk li huma l-pensjonijiet għax anke hawnhekk hawn pension gap kbira ħafna, il-kriżi ekonomika u koll ovvjament qed naqas l-aċċess għan-nisa fuq is-suq tax-xogħol u qegħdin naraw ukoll illi qed ikun hemm disugwaljanza kbira ħafna fil-boards tal-intraprizi u għalhekk għandna bżonn strumenti fidejna, sinjuri u nitolbu l-Parlament Ewropew bħala eh, entità ta' koleġislatur biex ikun jista' javvanza l qudiem f'dan l-obbligu legali li għandna lejn l-ugwaljanza. Walla kanki direttiva fuq maternità, tal ġdida jew paternità wkoll jew tal-qraba, insomma hemm bżonn xi ħaġa reali tanġibli biex hekk inkunu nistgħu ngħin il-familji Ewropej tal-lum. Għandna bżonn ikonna l-kapaċità tal-direttiva ehm, tal-Women on Boards u tiġi implementata għax aħna għanna bżon dan il-ftim u għaf l-interess tagħna rajn 40% miex xi kapriċ imma ħina tjafa su għal qabel ma nalaq nixtieq najt eh, kemm jiena eh, napprezza l-impenn personali tiegħek u tal-Kummissjoni u biex titlob l-Unjoni Ewropea ratifika il-Konvenzjoni tal-Istanbul biex tassow inkunu nistaw niġġieldu kontra il valenza kontra l-ġeneri u eh, nawguralkom il-koll ġurnata dinija tan-nisa. L-Onorevoli Mattias, grazie ħafna Kommissarju, grazie President, grazzi tal-klim ġentili tiegħek Anka jekk uħut minna jħobbu l-fjuri ma naħsibx li din kwistjoni biss fejn dan huwa jum fejn irċevu l-fjuri, ja kwistjoni fejn għandna niċċelebraw gwaljanza bejn nisa u l-irġil, ta' ġurret irridu niksbu anka naqsu differenzi bejn nisa u l-irġil. Kull sena li repetu l-istess ħaġa u ninsistu fl-istess dibattitu kull sena, dan għaliex is-sitwazzjoni ekonomika ta' nisa f'Ewropa hija ċara id-dizugwaljanzi qed jiżdiedu, id-differenza fil-bagi qed jiżdiedu, violenza kontra nisa qed jiżdied ukoll. U hemm iktar violenza brutali kontra n-nisa l Is-sena li għaddiet fil-Portugal kellha 29 mara li nqatlu li kienu vittmi ta' violenza domestika. Il-problema jgħata politika naħseb li huwa importanti il kommissjoni ma tiqafx biss fuq uh, sbieħ dwar kwotas, din hija problema politika u mżon nirrikonoxxuh dan sissa fallejna u li nirkonox li fallejna jkun ġabbitu tajjeb irridu nħarsu għal darbohra lejn il-lif ta' paternita u maternità u nerġgħu naħdmu fuq dan. Dan ikun sinjal eh, tajjeb ħafna illi mill-paroli għaddina l-fatti il-Kummissjoni għamlet żball li rtirat d-dirtiva fuq lif ta' maternità u paternita, mhux tirrikonaxxi id dizugwallanzi li zistu. Kull sena nitkellmu fuq l-istess affarijiet, però tajjeb illi eh, il-paroli jiġu segwiti mill-fatti. Grazzi. L-Onorevoli Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, kollegi. Ommi twildet fl-1957 familja b tfal fil-zona tal-montani fil-Germania fl-istess sena iktar fil-nofsar fl-Europa ġara xi ħaġa importanti xej Ewropej kollha rġiel iffirmaw trattat ta' Ruma bi prinċipju li l-lum għadu mux abdut. Nisa u rġil għandhom jirċivu l-istess pagi għall-istess tip ta' xogħol. Minkejja għal-fatt li ommi u dal-prinċipju twildu fl-istess sena, għal ħajjeta kollha ommi għat ma gawdiet mill-riżultat pozittivi ta' d-deċizjoni, għat ma ġiet apprezzata bl-istess mod, għat ma ġivit l-istess flus eh, bħal kollegi ta' ħarġil U sal-lum għadnet naraw diżugwaljanzi kbar illi huwa naċċettabbli fl-Unjoni Ewropea kollha, speċjalment fil-Ġermanja però. U bħal miljuni ta' nisa li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea jiena nemmen illi ommi għandha kull dritt fid-dinja illi tkun irrabjata ma' falliment totali minn l-Unjoni Ewropea illi dal prinċipju sarfu f'realtà illum u għal-jum internazzjonali għal-nisa li għandu jfakkarna li għandu nkomplu nġildu għal ugwaljanza L-Unjoni Ewropea fl-axħar 60 sena eh, dizampuntat ħafna nisa fuq dil-weda ċara. Tħallux lili u dawk li twildu 30 sena wara il-li nkomplu neġu f'Ewropa fejn ma niksbux dak li jistħu inna pagin daqsa l-kulħadd fuq dan għandna naħdmu għandna bażi legali ċara sabiex nisforzaw l-Istati Membri sabiex jagħmlu xi ħaġa. Kommissarju nitlob lilek u koll, wkoll ejja naġixxu issa ejja dal-prinċipju nsarfuh f'realtà fl-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Parker jogħġbok. Grazzi skont statistika bil-2010 u l-2020-2012 ansi kena 30.000 persuna ġitrifikat fl-Europa 80% minnhom nisa. L-Organizzazzjoni għal kriminalità qalet li ktem 3.000 persuna kienu vittmi potenzjali ta' traffikar fil-Renju Unit. Zejda ta' 20% mis-sena preċedenti dan il-tip ta' skavitu qed tizdit fl-Ewropa u t-tort għatur l europea Ewropea. Aħna minħabba li għandna frontieri miftuħa qed niffaċilitaw gangs li jaħdmu bas skina li jaħdmu eh, ta' sħiħa. Eh, kif għalan kal l-gvern tagħna, il-moviment ħieles qed jiġi sruttat minn kriminali sabiex jittraffika persuni, Europol ukoll il li dit politika tagħmilha diffiċli t-identifika t tip ta' kriminalità. Għal daqstanz, uh, eh, xetzik tiksbu l-parolijiet tal-Unjoni Ewropea, l-unika nis etnejn u ma traffikanti u dawk li għandhom storja ta' abus u violenza illi il-president timterrompi il l-kellima li xed taġġel wis biex titkellem. Għajlint meta nerġa' ibda, President. Now, now you can continue, Silvia. Okay. Uh, the only people the European Union has helped are the L-unika nis li qed ma' traffikanti u dawk li għandhom storja ta' abużu violenti sabiex jitlu fl-Unjoni Renjunita li ma nistgħux nagħmlu verifikar kif suppost. Jekk nitilqu mill-Unjoni Ewropea nkunu parti xorta mill-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' xogħol li tippromovi kondizjoni ta' xogħol ugwali, se nkunu parti mill-Aġenzija ta' Ġus Maquda li promovu l-drittijiet tal-nisa u se nkomplu nsaħħu il-relazzjoni tagħna fil-Commonwealth memx teddida għal kondizjonijiet tal-xol tan nisa jew lik ta' maternita, u ma rridux il-min li tibbeżza li jirbaħ, memx xejn fuq iċ nibżaw u għanna għanna xnirbħu jekk aħna nitilqu mill-Unjoni Ewropea, Sinra Kappel. Danke, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin. Auch zum Stichtag 8. Mai 2016 sind Frauen in sozio... Fitzminja, 8 ta' Mejju, ta' Marzu, anzi, għadna qed nitkellmu fuq ehm, differenzi kbar fil-pagi bejn nisa u rġil. Anka bej statim membri differenti hemm differenzi kbar, anka jekk in-nisa eh, jiksbu aktar kwalifiċi ta' edukazzjoni xorta qed naraw eh, nuqasijiet f'kumpaniji fejn qed imexxu nisa rizultati riżultati huma aħjar, però xorta nisa tiqalaw 16% għasmi li qed jarraw ir Għalkemm id-differenzi huma normi, 22% fl-Awstrija, 2.9% fl-Slovenja, ħafna dan jiġi sta jiġi spiegat għal fatt li hemm ħafna nisa bitfall jaħdmu part-time. Fl-Awstrija, żewġ terzi tan-nisa jaħdmu fuq bażi part-time u iktar kemm ikollhom tfal, iktar hemm ċans li dawit jaħdmu part-time. Studi, u rew, il-kumpaniji jiksbu riżultati aħjar jekk ikollhom almenu mara waħda fuq il-bord. U skont studju reċenti ikollok zidda ta' 15% fit-turnover jekk għandek iktar minn 30% ta' nisa rappreżentati fuq il-boards. Għal daqstant iċ-ċifri u maċari, ejja niżguraw illi nisa jiksbu rappresentazzjoni gwali u pagi gwali fil-posta xogħol. Grazzi l-Onorevoli Morvaj. Grazzi ħafna. L-istess storja. Erġajna qegħdin hawnhekk fi Strasburgu fil-ġimgħa ta' plenarja għaw xi ħamsin minna 50 minn 700, pero huwa jum importanti dan il-jum internazzjonali għan-nisa u dal-għodu qed niddiskutu Eh, n-nisa b'mod speċifiku huwa jum speċjali ta' importanza storika li l-Unjoni Ewropea edha tipprova timbotta pjanta l mistija Pjanta tal-mistija għaliex in-nisa għadhom jiffaċċjaw problemi kbar, violenza kbira madwar id-dinja, xinu għal-pjan ta' mistija ħan nispjega. L-immigrazzjoni nejnu l-nies jimmigraw lejn l-Ewropa. Il-mainstream politiku ekonomiku jafu li qed jiffaċċaw problemi kbar, jiffaċċaw problemi kbar għaliex in-nies xebat. U qed jgħidu illi di mish kussjoni ta' żil, mhix kussjoni ta' refuġġati, kriżi ta' migrazzjoni u mhux xi ħaġa li taqa' taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Iva, kriżi ta' refuġati hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea imma xra fil-mija biss tal-immigranti huma fil-fatt refuġati. Refuġati li tassew qed jaħarbu minn gwerra ċivili. X'inhi s-soluzzjoni għal daqstant? Eja naħsbu f'termini ta' status differenti tal-refugġati, jekk nisa qed jaħarbu minn diskriminazzjoni f'pajjiżhom, qed jaħarbu minn diskriminazzjoni mill lura għandhom kull dritt li jiġu fl-Ewropa. Japplikaw għal lazin imbagħad ġala darba jingħataw status ta' refugġati, jistgħu jużaw riunifikazzjoni familjari sabiex iġibu membri oħra tal-familja fl-Ewropa. Ovvjament, dan se jkun il-pass li jmiss fil-rapport ta' Sinjura Hannibal, il-kollega u ħabibati tiegħi, Per kulħadd għandu dritt għal drittijiet ugwali, pero dan koll qed jintuża sabiex nimbuttaw dal-pjan tal-mistija. Punt 13 tar-rapport Hannibal hija ħaġa li kulħadd l-Ewropa għandu jaqra. Grazzi l-Onorevoli Vosenberg. Grazzi ħafna. Sinjuri, kollegi, għal darba ħra? Edin hawnhekk nitkellmu dwar nuqqas ta' gwaljanza, jew ħja diżugwaljanza bejn nisa u l-irġiel, din hija diskussjoni illi għanda titqajjem kultant żmien u ħoggos kummissarju li inti qed appoġġa direttiva fuq il-Bord ta' Governanza u nisa reċentement jiena preżentajt il-rapport illi jitkellem dwar l-ostakli li l-irdu jelbu nisa meta jipruvaw jilħu pozizjoni għolja fil posta tax-xogħol. Qed naraw li hemm nuqqas ta' preżenza ta' nisa hawnhekk u 30% biss ta' nis li għadmu għal-rasum u nisa u f'dan l-ġendu 20 konna t-niprovaw nilqu 70 jew 75% din nuqqas ta' rappresentanza nsibuha fuq livelli kollha kumpaniji, finanzjament, riċerka, xjenza, teknoloġija, il-qasam akademiku, kif nistaw nerbu da il-problema. Mela, l ewwel net, għanna l-iskejjel, l-iskejjel, ġifiri s-sistema edukattiva u anka l-familji. Jekk dan il-preġudizzju ma jiġix melu pemmek, jekk ma jkonniex mentalità ġdida, fejn nuru kif għandu jkun il-modell ideali għal darba oħra ħames snin, għaxar sen oħra se nkun għadna nitkellmu fuq l-istess diżugwaljanzi. Dan huwa dibattitu li joħloq distinzjoni bejn nisa u rġiel, nisa huma persuni huma nofs il-total ta' professjoni ta' disa, dan dibattitu mhux qed jagħmel in-nurur u mhux qed jagħmel in-nur naqas għall ewropa Grazzi Norva li mudi Grazzi. Grazzi President. Il-jum tajjeb il-kulħadd lilkom il-koll. il kulħadd lilkom il lilkom il koll imnaqxin eh, fit-trattati tal-Unjoni Ewropea nsibu l-impen sabiex nilqu gwaljanza bejn nisa irġiel. Minn mindu kena da trattat eh, bażiku, trattat eh, bażiku għadnet nġildu sabiex nilqu dil-mira. Pero minna ħafna daħanna l-ġiet fuq sulment ugwali, pagi ugwali, anka ħarsin għal ħaddima tqal mm, u dritti ta' benefiċi differenti. Naf li dawn il-liġijiet waslu għal differenza kbira u zajtom fl-20 sena li kont uffiċjal ta' trade union nisa għandhom u għat ikomplu benefikaw mill-sobija fl-Unjoni Ewropea f'pakketti ta' pagamenti, eh, dispożizzjonijiet varju ħarsin fuq il-posta xogħol. Imma ħadd ma jista' jissuġġerixxi il-ksibna il mir oriġinali ta' ugwaljanza sħiħa. Ma nistawx u um, mannix nitnikru zzejiet reċentement rajna il-nisa soffrew mod sproporzjonat b'riżultat ta' politika ta' austerita fl-Unjoni Ewropea u minħabba d-reglamentazzjoni ta' xogħol li waslet għal aktar xogħol illi huwa prekarju jekk inħarsu lejn l-istrateġija Ewropa 2020 nistgħu naraw ftehim li nżon nagħmlu aktar nsaħħu l-impjegabilità ta' nisa, l-nisa jkollhom posti iktar għoljien u naqsu l-level ta' faqar imma miri f'dawn l-oqsma mingħajr azzjoni huma biss azzjoni firħa u reviżjoni tal-azzjonijiet tal-Kummissjoni ma jimlu nix kunnaċ il-direttiva fuq l-ifta maternità ma sarx progress naqas fuq eh, nisa direttori u issa ma nix strateġija fuq ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel. Nitlob il-Kommissjoni għal daqstan sabiex issegwi id-diskorsi eh, tal-lum b'azzjoni fil-bqija tas-sena. Grazzi. And now, Grazzi ħafna u issa il sinjura Hughes Grazzi ħafna, President. Signora Commissario. Meta nitkellmu fuq is-sitwazzjoni soċjoekonomika ekonomika tan-nisa, għandna bżonn nikkonsidraw ir-rapport eh, bejn l-edukazzjoni, dħul li riċevu u l-opportunitajiet għall-iżvilupp tal-karriera. Da jurina illi minkejja l-livell oli edukazzjoni tan nisa Ewropej, l-indiċi ta' ugwaljanza dejjem eh, ma jqablux ma dan il-livell u għandna bżonn strateġija ġdida lejn l ogwaljanza sal-2020. Il-ġurnata dinja tan-nisa opportunità li nfakru li nanfusna mħabba l-appoċ minnaħa tal-Komissjoni u l-Konsil wasal il-waqt tasso illi konna strateġija ġdida li tkun implementata politiki fl-istati membri illi jimmiraw it-titjib ta' situazzjoni soċjoekonomika tan-nisa kif ukoll l-ugwaljanza eh, bejn il-ġil u n-nisa. U nixtieq nuża din l-opportunità biex nifraħ lil nisa kollha fid-dawl ta' ġurnata dinja tan-nisa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu l-kelma lil Sur Pimenta Lopez. Grazzi ħafna, Signora President. L-istituzzjonijiet Ewropej qed jagħmlu ħafna meta jitkellmu fuq kwistjonijiet ta' gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jagħmlu ħafna wedid fil-politiki tagħhom, imma dawn is-soltu għandhom impatt negattiv meħabba l-miżuri ta' l-austerità illi eh, tassow qed jarqu dan eh, din l-ungwaljanza u dawn il-politiki Ewropej waslu għal iktar faqar u iktar ugwaljanza in-nisa iktar mill-quta mill-qat, mill-insikurtà, fuq ix-xogħol, eh, fuq il tnaqis ta' salarju tagħhom anke matul il-lifa l-maternità għandna bżonn neġa' naraw din id-direttiva tal-maternità li l-Kummissjoni ddeċidiet li twaqa' għandna bżonn intejbu l-bilanċ bejn il posta xol xogħol u id-dar. Għandna bżonn ta' kundizzjonijiet iktar flessibbli. bżon bżonn ukoll niġildu kontra dawk li jimminaw sistema soċjali tagħna għandna bżonn ta' progress soċjali u dawn ma nistgħux ikonna dan il-progress jekk ikonna il miżuri ta' austerità. Grazzi ħafna, Sinjura Ajuto. Grazzi ħafna, President. Għal il-papaw naraw li situazzjoni ta' nisa fl ewropa din naraw illi ħanajdu qed nagħmlu passi żgħar ħafna, għax għandna bżonn nagħmlu passi ta' ġigant, speċjalment f'steċi stati membri fejn hemm ħafna xkiel għal karriera għall possibilità li l-mara tażel. U għalhekk lan tagħna bħala nisa hemm bżonn ikun li tassew inkunu liberi biex nażlu. Nażlu biex nistudjaw fejn irridu, suċċett li rridu u insibu uh, xogħol jekk joġobna anki jekk is-soltu jkun hemm iktar irġiel li kollna tfal jew ma jkollniex ma jkunu liberi biex namlu il-lasla tagħna mhux eh, jiġu xogħol jiġi impost fuqna imħabba illi m'għandniex din infrastruttura soċjali tisa tappoġġana u għalhekk għandna bżonn pereżempju solfu diffikultajiet illi waslu għal falliment ta' direttiva fuq il-maternità u l-liv u għalhekk pereżempju eh, Eh, mara tuħu pensjoni imma tieħu 6% inqas mill-ġil. Jew forsi ma nistawx eh, naħdmu għax din nieħdu ħsieb il-tfal, l-anzjani jew xi ħadd b'diżabilità. U għalhekk f'din il-ġurnata dedikata d-dinjità tagħna l-wol tagħna fis-soċjetà mhux biss għandna bżonn nitkellmu fuq l-affarijiet li ma jaħdmux, imma għandna bżonn nkunu pożittivi u nibnu bit-tama lejn il-futur. And now to Mr. Corvin Mikke Pani Przewodnicząca. Naukowcy... Grazie ħafna, President. Mela, l-xenzjati edin jaraw il-basketball players Amerikani u deru illi dawk li huma twal jaqalaw iktar minn dawk illi huma oqsra. Iġifiri xedin najdu illi jekk mara taqla inqas minn raġel forsi għax ma tantx huma tajbin fuq il-post tax-xogħol. Fl-Ewropa xi ftit snin ilu in-nisa kienu jgvernaw id-dinja għax huma kienu jieħdu ħsieb it-tfal imma issa dan id-dritt n nisa mhumiex qed dan id-dritt għax in-nisa iridu jaħdmu u forsi qas biss jistgħu jaħdmu għalhekk forsi għala inqas u t-tfal imorru l-kindergarten. għanna bżonn naraw oqsma oħrajn bħal bridge jew sports jew iċ-ċess. Il-nisa wieħed fil-mija biss ta' dawk li jabu dawn il lobietu u dan ifisser illi forsi hemm pressjoni artifiċjali mill-Unjoni Ewropea illi taħdem biex tnaqqas il-livell tan-nisa għalek għalhekk naħseb illi għandna bżonn neqerdu l-Unjoni Ewropea. Blue card mis-Sur Jakobċik. Lesta biex tirrispondi? rispondi? sur Jakobċik, jekk joġbo? Grazie ħafna, President. Nixtieq insaqsik Sur Corwin Mike jiena kont nilab il-basketball u kont tajab ħafna u minix bil ħafna imma tassow lab tajjeb il-basketball. Inti taf illi biex tilab basketball kemm tkun twil mhux fattru deċisiv imma dak illi huwa tajb huwa dak jekk tistax eh, ovvjament tiskorja jew le. U dan njot tal-affarijiet l-oħra wkoll li għattint inti taqbel miħaj illi t-tul eh, mux eh, xi kriterju importanti jina naċċetta biss blue card wahda u inkomplu għaddejji. Imma ovvjament ti rispondi qabel. Sur Komen Mike. Iva, nishtiq najdlek, onorevoli, illi l-irġiel it-twal mumiex huma veru edin għalaw iktar mill-osra u jina wkoll kont e, nilab ukoll il-basketball u konna nirbħu aħna kontra n-nisa b'xi 50 punt. Grazie Presidente. Signora Matera, grazzi ħafna President. fit ta' Marzu niftakru kull sena kemm għandna bżonn nagħmlu biex intejbu l-kondizzjoni tan-nisa fl-Unjoni Ewropea għad fadal wis ostakoli biex in-nisa jkun tista' tgawdi l-libertà sħiħa tagħha. U aħna bħala leġislaturi għandna bżonn li naħdmu biex ikun hemm dan il-bilanċ bejn nisa u l-irġel. L-irġel għax l-2016 in-nisa għandhom bżonn jaħdmu xarejn iktar biex jaqalaw daqs l-ġil u għalek dan huwa eh, zbilanċ anki fid-dal tal-pensjoni, iġifiri eluf ta' nisa izolati u foqra. U għalek fil-Unjoni Ewropea l-faqar fost in-nisa anzjani hija tliet darbiet iktar minn dawk tal-irġiel. Għalek, għasis kollega, aħna namlu dak li nistaw biex innaqsu dan skart li jem eh, dan il-gap eh, tal-pensjoni ta' salari bejn in nisaw li l-irġiel. Ma xiftit xuri li konna votajna b'maġġoranza kbira il-rapport tiegħi li kellu bħala għan biex neliminaw li xkil tan nisa meta huma jipprovaw per eżempju eh, kollom intrapriza fl-Europa imma terz biss ħaġa assurda illi huma nisa fl-Ewropa u f'dawn l-aħħar ħames snin il-perċentwali tal-nisa eh, marret minn 60% għal 73%. Iġifieri għandna bżonn ta' iktar imper minn naħa tal-istituzzjonijiet kollha u lek jiena nilqa' favur il-xogħol tal-Komissarju Jurova illi qed tiġilet mana biex fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni ta' Istanbul tiġi ratifikata. Grazzi ħafna, President għandek blue card missur Zanzi tixtieq taċċetta iva jekk jogħġbok onorevoli Zanzi. Eh, Kisum sepen lehetux. Grazie ħafna, President. Grazie għad din l-opportunità li nħu l-kelma. Nsaqsi, fi dal tal-istoria, jek ti permetili. Niċċelebraw din il-ġurnata dinija ta' nisa fit-8 ta' marzu mill-1917 u għalhekk is-sena d-dieħla mit anniversarju ta' din il-ġurnata. Prinċipju huwa paga gwali għal kulħadd, mbagħad il-protezzjoni tan-nisa u tat-tfal, mbagħad il-preżenza tan-nisa fis-soċjetà. Sena id-dieħla bħala raba prinċipju violenza kontra n nisa hemm bżonn tiġi inkluża. Inti taqbel? Non mi sembra che questa sia una domanda ma soltanto un intervento. Ma naħsibx li din hija mistoqsija imma intervent min-naħa tal-kollega x'ma fimx il-mistoqsija imma jekk smajtuni aħna niġġieldu ukoll biex hekk il pajisi kolla ratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul illi titlob għall iktar attenzjoni fuq il-violenza kontra n-nisa u t tfal fl-Ewropa kollha kemm. Grazzi. Mela, issa is-Sinjura Post. Grazzi ħafna, President. Fl-Unjoni Ewropea ma nirrispettawx mod xira id-drittijiet tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. N-nisa ma eh, jitħalsux bħal l-irġiel, mandomx daqshekk aċċess għal suq tax-xogħol, eh, jaħdmu mingħajr salarju u ma iktar foqra, speċjalment l-anzjani, nisa anzjani minħabba l-ħajja tagħhom taqbel ma jistgħux jgawdu drittijiet kollha tagħhom, lek id-diskriminazzjoni tfisser illi eh, jizdidu ma' diskriminazzjoni oħra, per eżempju mara tal-Rom, tal-komunità Rom hija mill-quta ħabba diskriminazzjoni għax ovvjament hija mara imma hemm razzisti nisa li hija transessuali jew omosessuali wkoll hija doppjament milquta mid diskriminazzjoni jeżisti teżisti id-dejta li statistika titkellem waħda u ngħidu li dan hija ħaġa inġusta hemm spejjeż umani u ekonomiċi marbutin ma' din id-diskriminazzjoni u hemm dejjem dan l-ksur ta' drittijiet u dan l-ksur isu aċċettat u issa maħna nagħmlu xejn. U lek nitkellmu ħafna fuq il-politika tal-gwaljanza, miex priorita, priorità, pereżempju il-mod kif il-Kummissjoni tamel xogħol ta' ugwaljanza imma isa xi ħaġa teknika waqt li huwa importanti li jkollna strateġija iktar eh, qawwija biex hekk in-nisa u l-irġiel fl-Ewropa jkollhom l-istess seta ta' deċiżjonina bħala femminista dan huwa li ma nistax naċċetta. Għandna bżonn il-ugwaljanza tkun eh, valur fondamentali rispettata pala priorità ewlenija kif nistgħu nisalvaw id-dinja jekk nofs id-dinja dejjem ikkonsidrat bħala ċittadini tat-tieni klassi. U hekk se nkomplu għaddejjin ma nagħmlu xejn konkret biex niġġieldu kontra ta' kollu. Personalment jina man ċelebrax il-ġurnata ta' 8 ta' marzu għax naħseb li l-lum biss uh, turija tal-nuqqas ta' gwaljanza u nuru illi għalek bqija tal-sena maħniċ qed naħsbu fuq il-mara. Signora Heidel għanda blue card għalik. Iva. Grazzi ħafna, President, jina naqbel ma' Soraya Post. Jina u kol ma' ċelebrax il-ġurnata dinja tan nisa fit tmina ta' marzu għax naħseb illi jemżon tkun kuljum il-ġurnata tal-mara u għanna kolla nidedikaw il-ħintana għalek għal dan lan. Inti ma taħsibx strategija għall-ugwaljanza eh, palma kella l-Komissjoni qabel forsi tkun waħda iktar xirqa u iktar iġib maħħa ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġir ma taħsibx li strateġija illi tkun eh, iktar effettivi milli dokument intern palmanna il-lum. Iva, jiena perswaza. Naħseb illi għanna bżon nibatu messaċ għawi ħafna lill-istati membri u għanna bżon strategija ġdida għall-ugwaljanza li tkun ferm aħjar mill-dokument intern tal kommissjoni Grazzi ħafna. Tajab wisq. Wel, ik moet zeggen, mevrouw, en Marseille, ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel blij ben dat u hier... Grazie, Hafna. En bżonn ngħid Elina, contenta, illi dalodu intkom għajim tu dibattitu importanti għanna il-ġurnata ta' dinja ta' nisa u l-kollegja di għadu li muċ neċessarju li konna ġarda pal dinu u jina speċini il komissoni għattajt li aħna pala nisa għanna bżon ninkomplu nġildu għal drittijiet ugwali bejn in-nisa u l ġir Dinja xi ħaġa li hemm bżonn niġġilduha eh, kuljum mhux illum biss imma ħajkonna din il-ġurnata biex hekk inkunu nistgħu nitkellmu iktar fuq il-sitwazzjoni eh, tan-nisa. Inti taqbel <coughs> illi hemm bżonn illi naqsmu flimkien il-lif ta' paternità u maternità biex hekk eh, nisa jistgħu jkomplu għaddejjin bil-karriera tagħhom. Jo, absolut. Eh, iva, assolutament, naqbel miegħek għanna bżon naqsmu b'mod indaqs il-lif eh, ta' paternità u maternità. Naqbel miegħek mija ma ma fimċ eżatt x'għandu x'aqsa ma' 8 ta' Marzu, aħna na bżonn niġġieldu dejjem kuljum għad-drittijiet tagħna f'soċjetà fejn aħna se nikbru u fejn it-tfal iż-żar għandhom bżonn jikbru u jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħhom sakemm imutu. Dan huwa l-antijaj is-Sinjura Gonzales. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, President. Li niġildu kontra eh, il-rabħa tal-irġiel ħanajdu hekk u l-maċizmu eh, um, kuljum, mux illum biss, 8 ta' marzu, hemm tlet aspetti li nixtieq nitkellem fuqhom l-ewwel l-ogolanza tal-Unjoni Ewropea marbuta eh, mal-innuqqas ta' seta eh, fidejn in-nisa u għedin najdu anki f'dan il-parlament in-nisa huma presidenti ta' 10 komitati fuq 35 u għalhekk aħna huma dawk illi nabatu mill-kondizzjonijiet ta' sew ħżina fuq il-post tax-xogħol. L-iktar nisa li huma qiegħda, l-iktar nisa li m'għandhomx aċċess għal pensjonijiet. U għalhekk aħna eh, ma nistawx ninjoraw dak li qed jiġri fl-ekonomija tagħna huwa anki xogħol invisibli li għamlu n-nisa ma hu importanti l-appoġġ soċjali u din id-differenza dejjem issir iktar gravi minn eh, tramuntana għan nofsinhar u daw miżuri ta' austerita huma pis żejjed fuqna n nisa anki aċċess għal servizzi pubbliċi u kemm il kundizzjonijiet soċjali u ekonomiċi timorru għalla Roma kollha prova tal-fatt illi l-austerità mhux qed taħdmu għalhekk sinjuri fl-Ewropa illi titlob l-ugwaljanza għanna bżon ta' son nirrispondu għal din l-ambizjoni. Grazzi. Blue card mis Signora Grappini. Lesta? Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă, ați... Grazie tassew, signora președinte, zis, aliza kollega, inti tkellimt bħal ħafna qablek fuq din l-inugwaljanza u semmejt ukoll il-Parlament Ewropew. Kif tispjega l-fatt li ħafna nisa ma jivvotawx għan nisa stess u għalhekk m'hawnx daqstant eh, nisa f'dan il-parlament? Mikrofonu. Mela, il-biċċa l-kbira tal-persuni li għandhom eh, seta' fidejhom huma irġiel. U għalhekk il-nuqqas ta' ugwaljanza li teżisti bejn li ġil u li nisaj ħaġa soċjoloġika u għanna bżon niġildu minnaħat tal-istituzzjonijiet biex ikun hemm fondi adegwati u mhix biss b'kliem battal minn kull sinifikat. Xojdrova. Grazzina du is l-onorevoli Xojdrova. Eżis kollegi, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Kummissarju tal-approċċ razzjonali tagħha u tal-proposti konkreti illi resqet għal dan il-perjodu illi ġej. Kif qed naraw is-sitwazzjoni fir-rigward ta' diskrepanza bejn il-ġeneri u s-sitwazzjoni soċjo-ekonomika tan-nisa mhijiex dak li nixtiequ Anke wara li qed nesperjenzaw tkabbir ekonomiku, għatem din id-diskrepanza bejn il-pagi ta' iktar minn 12% kemm fis settur pubbliku u anke dak privat. Ir-raġuni hija illi n-nisa huma impjegati f'kumpaniji fejn il-pagi huma iktar baxxi bħal pereżempju l-qallima u infermiera imma parte minn hekk in-nisa wkoll jieħdu ħsieb it-tfal u l-membri tal-familja tagħhom. L-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal x'għandhom x'jagħmlu dawn il-pajjiżi imma jridu ngħidu li nirrispettaw lin-nisa li għandhom tifel jew iktar minn tifel wieħed għaliex hija deċiżjoni koraġġjuża llum il-ġurnata li wieħed jiddeċidi li jkollu tfal. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-lif tal-ġenituri u s-sigurta finanzjarja. Danna kollu għana nejdu ngħidu wkoll li nirrispettaw li l-nisa li jixtiequ li jkollhom it-tfal fil-waqt li jkomplu jaħdmu b'mod attiv fil posta tax-xogħol tagħhom. Għalhekk irridu naruhom flessibilità anke min-naħa ta' min iħaddem u anke li jkun hemm possibilità ta' kura ta' tfal sabiex u ma jkunu jistaw ikomplu bil-ħidma tagħhom. Jiena nixtieq nirringrazzja li mamati tiegħi għaliex hija kienet mara li ħadmet fil-politika kienet tabiba u anke mara illi eh, għamlet biċċa xogħol tajba bħala om. Għandek blue card mill-Onorevoli Fontulis. Grazzi, il-soċjetà konsumerista tal-lum waslet sabiex in-nisa irridu jippruvaw u ma kollox u anke ma xol tagħhom u li kollhom l-opportunità illi it-tfal ukoll u minħabba din it-tellieqa sħiħa qegħdin ikollhom biss tifel wieħed għalfejn m'għandux ikollhom l-opportunità li jkollhom iktar minn tifel wieħed Hawnhekk forsi li qegħdin nsaqsu huwa xiexti u n-nisa li jridu karriera. It-tweġiba. Eżis kollegi naħseb li ħafna nis għandu jkollhom l-opportunità li jażlu b'libertà meta ngħidu li n-nisa u l-irġiel huma ugwali jiġifieri li huma ugwali fil-liberta tagħhom u fl azlit tagħhom jiena nisa narom bħala ommijiet u nittama li huma jkunu jistgħu jagħmlu din l-għażla li jkollhom it-tfal u jistgħu morru anke lura għax-xogħol tagħhom jekk iridu jew inkella jibqgħu id-dar magħhom. Mrs. Piccierno. L-Onorevoli Piccierno. Grazzi tassew, Sinjura President, grazzi wkoll il-Kummissarju tal-ħidma tagħha u anke lill kollegi kollha illi pparteċipaw f'din id-diskussjoni. Ma jistax ikun li aħna ma narfux Eżis kollegi li din hija ġurnata bħal oħrajn, ġurnata normali għal ħafna nisa. Dan huwa jum normali mod partikolari għal dawk in-nisa li jirrappreżentaw il-futur tal-Ewropa. Qed nagħmel referenza partikolari hawnhekk għan-nisa rifuġġjati għal dawk is-60% illi jammontaw għal eh, l-immigranti li qegħdin jaslu fil-frontier anke tal-Maċedonja għalhekk x'sens jagħmel iċċelebraw il-passat jekk qed nagħlqu l-bib għal futur. Aħna noqoldu niskruplaw bil bil traffikar ta' nisa imbat naraw kif ġi trattati u qed nażlu wkoll li nagħlqu il-frontieri tagħna. Għalhekk jiena naħseb illi hemm bżonn ta' approċċ differenti U għalhekk dan il-jum nixtieq nidedikah għal dawn in-nisa, għal dawn in-nisa li qed jaħarbu, dawn in-nisa li qed ifittxu dik dak il-ħelsin illi aħna qegħdin hawnhekk dejjem eh, nippruvaw nappellaw għalih. Hemm bżonn li kolna Ewropa iktar maquda u jiena dan diġa għamiltu bitra li bat lilkom il-koll. U se nerġa' nirrepeti din it-talba, jiena nintlobkom li mmorru u naraw aħna stess biex naraw din is-sitwazzjoni ta' oppressjoni ta' trattament ħażin li qed jiġifu dawn in-nisa fil-Maċedonja. Immorru naraw bajnejna dak li qed jiġri biex immissu bidejna ille li qed tajt l europa u naħdmu flimkien biex inwaqfu dan l-orrur. Grazzi. Grazzi tassew, għandek blue card mill-Honorable Esridge. Lesta li twieġeb? Honorable Esridge. Grazzi, inti taqbel illi affarijiet bħal jum il-mara u ma sempliċement daħqa fil-wiċ u dak li tassewi u importanti huwa eh, opportunitajiet indaqs u anke biex in-nisa tal-punent ikunu jistgħu ikomplu igawdu il-libertà tal-punent u biex dawn il-valuri ma jintilfux minħabba l-influss u mewġa sħiħa ta' persuni li għandhom valuri differenti għalhekk eh, għandu jkun hemm il-ħelsien tal-opportunitajiet ta' dawn in-nisa u li dawn l-opportunitajiet ma jinqerdux minħabba il-flussi migratorji ta' nisa valuri differenti. It-tweġiba jiena ma naqbel xejn mal-kollega għalli qal u mal-klim li juża għaliex jiena nemmen illi l-jum internazzjonali tal-mara huwa jum importanti ħafna għaliex l-ewwel qabel kollox qed jiċċelebra il-kizbiet illi ħadu nisa oħra qabilna. Nisa illi iġġildu għal drittijiet li illum nassumu li qegħdin hemm id-dritt tal-vot, pereżempju id-dritt għax xogħol imħallas l-istess, id-dritt tal-maternità dawn l-affarijiet kollha illi nassumu illi għax diġa qegħdin hemm illum il-ġurnata għadna nisimaw kollegi bħalek li jużaw dawn il-klim irridu narfu illi l-Europa din l-Europa kbira li nixtiequ aħna niċċelebraw li anke fil-passat kienet eh, dan dan il-proġett li li ridna nibnu qegħdin nagħlqu minn flok li nagħlqu għajnejna dim dawn ix-xeni torrur li naraw qoddimna xenni inkwetanti tan-nisa u tfal li qegħdin qegħdin nagħmluhom barrieri qoddimhom u li maħniex qegħdin nagħtuhom opportunità li kollom ħajja din jituża għalhekk kollega irridu u koll ikollna jum fejn nikundannaw il-daw kolla li jitkelmu u dan il-mot il-, -il Il-President taqta il-mikrofonu l-kallima għal ċitwaġiba suppost tkun ta' 30 sekonda. Nibdew issa bil-proċedura catch the eye. Nibdew bl-onorevoli Peter Marjana. Grazzi tassew, Senjura President, Komissarju, in-nisa għandhom qoddimhom situazzjoni diffiċli meta jippruvaw isibu posta xol xogħol ma jingħatawx appoċ biex ikunu jistgħu jibbilanċaw il-ħajja professjonali u privata tagħhom huma jiġu kastigati u ħafna drabi jitilfu x-xogħol tagħhom. Ma jingħatawx pagi indaqs għall-istess xogħol u kunu wkoll suġġett għal eh, għal teddidiet u abbuż għalkemm għandna ħafna nisa il-talib ta' li jkunu gradwati xorta ma nsibux nisa fil-pożizzjonijiet fejn jtieħdu deċiżjonijiet importanti. Ħafna drabi ma jitħallsux kemm suppost u ma jkollhomx eh, assigurazzjoni ta' pensjoni, għalhekk irrit ikollna skemi ta' pensjoni nazzjonali biex nevitaw li jkun hemm il-faqar Eh, tan-nisa meta jixxieħu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Waqt li qed niċċelebraw Jum Internazzjonali tan-nisa illum, irridu narfu li matul il-kriżi finanzjarja li għaddejjin minna u fil-pajjiżi li ftaqru minħabba l-memorandum ta' ftehim, in-nisa huma l-iktar vitmi għax id-drittijiet tagħhom qegħdin jeqerdu ta' kuljum fuq livell soċjali u anke fuq il-post tax-xogħol. Hemm din id-diskrepanza fil-pagi 16.4% inqas minn dak li jirċievu l-irġiel u fil-pensjonijiet hija ta' 39%. Għandhom ukoll diffikultajiet biex isibu post tax-xogħol u pajjiż bħal Greċja fejn għandna ħafna austerità dan l-abbozz ġdid tal-pensjonijiet ippermetta illi ħafna nisa li huma self-employed iħallsu 80% tal-tol tagħhom f'taxxi u kontribuzzjonijiet. Anke in-nisa li huma bdiewa għandhom l-istess problema ma nistawx inkomplu nagħmlu din id-distinzjoni bejn in-nisa u l-irġiel u ma nibqgħux nikkastigaw lil pajjiż tan-nofsinhar. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Marinjo Pinto, grazzi tassew il-Kummissarju semmit din il-politika biex nipromovu l gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel dan irid ikun ibbażat fuq l-analiżi tal-eruq ta' din id-diskriminazzjoni. Nixtieq insemmi numru minn dawn il-fatturi ma nistawx nibqgħu bħalqna magħluq wara li hemm dawn il dawn hemm wara li hemm din id-diskriminazzjoni bħal per eżempju fil-Knisja Kattolika li ma tħallix lin-nisa jsiru assisin u ma tħallihomx illi jeżerċitaw is-sagramenti sempliċiment għaliex huma nisa. Il-Knisja Kattolika hija organizzata b'mod politiku fi stat bil-Vatikan u għalek għanna nappellaw l mexxej ta' dan l-istat, l papa biex iwaqqaf din id-diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel fiħdan il-Knisja u la darba dan isir, imbagħad inkunu qed nieħdu pass importanti il għoddim ma nkunux il-ħaqna l kollha imma nkunu bdejna innaqsu l-ugwaljanza bejn is-sessi madwar id-dinja. Grazzi l-Onorevoli Polċak. Grazie tassew tal-li għattatini il-mikrofonu, Signora President. Eh, eh, naħseb li kollega tiegħi qed titkellem qabli ma ma jimpurtax. Fisem l irġiel nixtieq ngħid illi xovinizmu mhuwiex parti integrali ta' kull wieħed minna. Dak li smajna minn bosta kollegi sawid la qalbi u jiena nixtieq nawgura lin nisa kollha għal dan il-jum dedikata lihom. Apparti minn hekk, hemm 52% tan-nisa fis-soċjetà tagħna u 48 irġiel 48% tal-irġiel in-natura iddeċidiet dan, iżda in-nisa xorta qed ikun hemm diskriminazzjoni kontrihom fuq il-post tax-xogħol, fil-pagi u fil-pensjonijiet. fil pagi u fil pensjonijiet Dan huwa fatt li rridu nagħmlu xi ħaġa dwaru u nħoggos li qed n niddibattu dawn l-affarijiet. Il-Kummissarju Jurova tipparteċipa ħafna f'dawn id-dibattiti. Ikun tajjeb li kieku dak li ngħidu hawnhekk f'din il-Kamra jirrappreżenta dak li tassew jiġi Eh, atwat u dak li tasaw jiġri fid-dinja tan-nisa iżda mhux il-membri mhux il-politiċi kollha qegħdin jaħdmu bl-istess mod. L-Onorevoli Kelly, grazzi Sinjura President, naħseb li huwa importanti ħafna li mhux biss nisimgħu il-vuċi tan-nisa imma anke il-vuċi tal-irġiel fil-Jum Internazzjonali tal-Mara. Jiena kontent li għandi l-opportunità li nitkellem fuq din il-kwistjoni. Importanti ħafna li jkollna dibattitu f'din il-Kamra fil-Parlament Ewropew għaliex mem lebda organizzazzjoni u istituzzjoni oħra fid-dinja li taħdem daqsna biex ikun hemm dawn id-drittijiet tan-nisa, għalhekk għandna id-dibatti suq illum. Aħna ħdemna ħafna sissa iżda tfadal ħafna x'namlu. Fil-pajjiż tiegħi fl-Irlanda kellna elezzjoni il-ġimgħa l-oħra, kellna 30% fil-mija tan-nisa fil-partit tagħna u għalhekk issa għandna iktar nisa minn qatt qabel fil-Parlament Irlandiż. Smajt ukoll il-bira fuq istazzjon tar-radio illi ħafna kumpaniji llum il-ġurnata qed jimpjegaw iktar nisa fil-boards manageriali tagħhom. Din u l-kumpaniji tagħhom sejrin għall-aħjar din għandha tkun lezzjoni għalina l-koll. Grazzi, eh, Senjura prezent l-Onorevoli Meissner. Grazzi l-Kommissarju u kollu, grazzi l-irġil edin prezenti Din għadda tkun kwestjoni li tikkonċerna l-irġiel ukoll qed nitkellmu hawnhekk dwar is-sitwazzjoni tan-nisa. Il-jum il-mara mhuwiex raġuni ta' ċelebrazzjoni huwa raġuni biex nagħmlu tal-bit. Ilna 40 sena minn meta deċidejna li għandu jkun hemm pagi jindaqs imma xorta għatem hemm diskrepanza ta' 16% fil-pagi fl-Unjoni Ewropea. Fil-Ġermanja hija 22% tal-mistħija din id-diskrepanza tal-pensjoni tista' tkun sa 39% diskrepanza wkoll Għatem u koll il-violenza kontra n-nisa u l-intraprenditorija tan nisa u koll rridu jinataw aċċess għal finanzjament, għax ħafna darba dan ikun diffiċli aktar għal-jom li għal-irġira għalek għatfadal ħafna xisir kummissarju għandek rapport sieħ tagħna hemm bżonn ġdida u dit darba għandna bżonn strategija li tassew taħdem. Grazzi l-Onorevoli Caputo. Grazzi Presidente, President, illum 8 ta' Marzu u għalek Huwa waqtu li nitkellmu dwar sitwazzjoni soċjoekonomika fl-Ewropa minkejja żewġ direttivi Ewropej fuq il igwaljanza għal servizzi u l-beni xorta tfadal bosta diskrepanzi li qed iridu nelbu biex ikun hemm tassew ugwaljanza. In-nisa fl-Ewropa għan ibatu minħabba dawn id-diskrepanzi anke għabbażi tar-rapport eh, li sar anke wara dwar il-drittijiet tan-nisa wara 2015 xorta waħda għatfad lilna eh, prezenza baxxa tan-nisa fil-bord manageriali mhumiex rappreżentati fil-kumpaniji. Iżda laqqa fis-soċjetà għadhom ma kisbu l spazju tagħhom ma nil nillimitaw irwieħna biex nisammu l-affarijiet imma naħdmu tassew biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni. U nittamaw illi sena ġdida Is-sena li jmiss niċċelebraw xi ħaġa ġdida li ksibna u mhux biss insemmu id-diskrepanzi li għadna rridu nerbu. Grazzi u nawgra lin-nisa kollha. Grazzi l-Onorevoli Settino. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena konċertija tajba f'ħajti għalli xiltqajt ma' ħafna nisa koraġġużi fosthom il-mama tiegħi. Naf tajjeb illi matul il-gwerra mhux l-irġiel imma n-nisa u tfal liktar li batew. Nixtieq infakkarkom f'waħda minnhom illum il-koll naħseb tafu li nhar il-ġimgħa li għaddiet mara inħatfet u ġiet arrestata kontra rida taħħa Nadja Ċavċenko illi iddikjarat strajk tal-ġuħ illum għal ħames ġurnata konsekuttiva. mi tixrob u tikol xejn, għallek situazzjoni taħħa sejjara għallar. Tista tmut fi żmien ġurnata u ftit sejjat. Ser kompli ismih inġust taħħa għada fejn il-prosekutur tal-istat et jara sentenza ta' 23 sena fil-ġenerija. nixtieq li nagħmlu dak kollu fis-seta tagħna biex dil-mara tinħeles. Grazzi l-onorevoli Kommissarju Jurova. kassi. jiena dejjem napprezz l-opportunità li kona din id-diskussjoni fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-Parlament. Dan huwa importanti ħafna ta' aspirazzjoni għaxħal tana fil-kommissjoni. Se semmi ftit mill-punti li jintom għajjimtu f'din id-diskussjoni. Bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u il-ħajja privata. Minem kienem minn semma li irtirajna direttiva dwar il-liftar maternità dan għamilni biex nħejju xi ħaġa aħjar, xi ħaġa li tkun adegwata għal ħtiġijiet li għandhom in-nisa llum il-ġurnata. Għax eh, ma sarniex inkomplu naħdmu fuqha kif kienet, għaliex żewġ terzi mill-istati membri għaluna li din diġà aħna implementajnija għandna bżonn xi ħaġa iktar aġġornata. Għalhekk aħna qegħdin inħejju direttiva ġdida u dinja ta' prijorità għalija fil-pakket ta' ħemma ta' din is-sena tal-2016 għal proposti leġislattivi u non leġislattivi li ser itejbu il-bilanċ bejn il-ħajja privata u l-ħajja fuq il-post tax-xogħol. Dan ser jgħin biex ikun hemm iktar għażliet għan-nisa. u maħniex edin hawnhekk innaqsu mill-istima ta' xogħol li jagħmlu l-ommijiet ħafna nisa żgħażagħ li studjaw fl-università u 60% tan-nisa illi studjaw, illi li ħarġu mill-università irridu jiddeċidu jekk jażlux li kollhom it-tfal jew li kollhom karriera. Din mhijiex xi ħaġa sostenibbli u hija xi ħaġa irrazzjonali wkoll. Irridu nħol u kondizjonijiet fejn in-nisa jista' jkollhom it-tfal u jista' wkoll ikollhom il-karriera li jixtiequ. U xogħol li jkun ta' kwalità tajba. Ma neħux gost nisma illi id-dritt li n-nisa għandu jkollhom dritt li kom it-tfal, da żgur li huwa dritt jiena om u jiena din hija l-isba ħaġa li qatt kelli f'ħajti. Is-soċjetà teħtieġ it-tfal, is-soċjetà teħtieġ it-tfal u teħtieġ ukoll nies biex fil-futur iħallsu it-taxxa in-nisa. Ma jistax ikun li jarfaw din ir-responsabilità waħedhom mhijiex sitwazzjoni sostenibbli u għalhekk qed nippruvaw naħdmu b'dan il-mod biex ikollna pakkett ġdid. Aħna f'dan il-pakkett ġdid iridu nintroduċu sitwazzjonijiet aħjar għan-nisa u anke situazzjoni aħjar għal ġenituri illi jaħdmu dak li qed nippruvaw niksbu u dak li huwa differenti mill proposti preċedenti fuq id-diskrepanza fil-pagi. Irridu insibu l-aħjar strumenti biex innaħħu din id-diskrepanza għal din is 60 ta' differenza dan hija rata olja wis f'ċertu stati membri hija wkoll ola. 16% hija il-rata medja Hemm ukoll il-diskrepanza ta' pensjonijiet ta' madwar 40% kol. Din mhijiex xi ħaġa li nistgħu inkomplu naċċettawha u jiena qed inkomplu nappella lill-Istati Membri biex fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom jintroduċu miżuri li inaqsu din id-diskrepanza fil-pagi u l-pensjonijiet għaliex dan qed joħloq ikompli itella dawn il-perċentwali minħabba li n-nissa edin jadoħseb il-familji tagħhom. Irridu insibu għalek laħjar strumenti matul din is-sena biex jiġu implementati. Ma l nixtieqx intawwal għalek fil-qosor fuq eh, diskriminazzjoni li semlet onorevoli Soraya għanna situazzjoni serja fl-Europa għalli x'dawn il-kazzijiet orribli narawhom ta' kuljum nitkellem ma' nies li jaħdmu ma' ċittadini Roma. U tkellem ukoll ma' ċittadini Roma nnifushom u jgħidulna illi n-nisa huma responsabbli għal familja u jkunu vittmi ta' violenza minn dawk illi qed joħdulhom il-flus. il flus Din hija violenza, violenza li trid titwaqqaf, iridu nagħmlu iktar, naħdmu iktar biex inwaqfu din id-diskriminazzjoni. Imbagħad fuq l-irwol tan-nisa f'deċiżjonijiet fejn ta' deċiżjonijiet jiena ippruvajt nippromovi l-irwol tan-nisa f'żewġ direttivi nixtieq ninformawkom li din id-direttiva inbidlet b'mod konsiderevoli taħt il-portfolio tiegħi għaliex irrid li din id-direttiva tkun iktar neutrali. Li kunem in-nisa fil bords manageriali ifisser ma jfissirx illi l-esperti rġil ser jiġu eliminati, aħna irridu kompetizzjoni ġusta. U din hija direzzjoni tajba li qed tieħu din id-direttiva. Jiena nixtieq ukoll li l-istati membri illi diġa' għandhom dawn il-liġijiet bħal Ġermanja u Franza u pajjiżi oħra nixtiequhom jgħinuna sabiex niksbu l-istess riżultati fl-istati membri kollha. Nixtieq ngħid ukoll illi biex ikun hemm iktar nisa f'dawn il-pożizzjonijiet taħt ta' deċiżjoni mhix kwistjoni ta' direttiva waħda, ejja ma noħolqux iktar leġislazzjoni imma politika konkreta għalix dan mux biss japplika għan negozji fejn jina u kol għandu ċerta rizervi dwar sa fejn għanna naslu, dan jirrigwarda il-politika pubblika u privata. u dan japplika wkoll għal qasam ta' sistema ġudizzjarja għaliex naraw ukoll hawnhekk ma tantx ikun hemm nisa f'dan il-pożizzjonijiet grazzi tassew. Ser nikonkludi b'dan il-komment lejn l-irġil naħseb li mhix idea tajba li n-nisa iridu jiġġieldu, n-nisa iridu jikkooperaw. B'dan l-approċ l-affarijiet jistgħu jinbidlu aktar malajr. Dan jaħtieġ ukoll il-kooperazzjoni min-naħa tal-irġiel li jifmu kemm dan huwa punt importanti ħafna. Grazzi tas-sew, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew tal-sforzi kontinwi tagħkom biex eh, tejnuna. Dan aħna natuħ importanza kbira.